Dama sin blanko maderu imkien. Mena. Issa ħanaddu għal-punt li jmiss fuq il-dajes um, tal-immigranti illegali li erqu. Naddu għal-kommissarju. Aħna mħazba ħafna dwar dak li ġara. Skont xi kien hemm 257 ruħ abbord li l-parti l-bira minnom til-fuħajietom. Il-Kummissjoni tixti eh, turi simpatija u modrija mal-vitmi u anke wkoll adaptaħ dim dan din it-traġedja li ovvjament hemm ħafna kawżi għalija u r-responsabilità u l ovvjament ta' fuq l-organizzazzjoni l kriminali li jmexxu mill-xtajtiet Libjani dan it-traffikar illegali er, li huwa erridi u wkoll qed iżid il-miżerja umana qed jistena minn fuqha. Dan il-fenomenu qed jiżdied ma' snin u qed jiżviluppa aħna nistiednu l partit konċernati kollha sabiex immobilizzaw l-isforzi tagħhom kollha ħalli wafqu dan Eh, il-fenomenu il-Libja għandar għol eh, ewlini xtaqdi. Din għandha timpenja ruħa b'mod aktar determinat u effikaċi fil-ġlida kontra il-traffikanti li qed jaħdmu fuq it-territorju tagħha. Fil-prevenzjoni per eżempju tatlu illegali mill-xtajti tagħha fit fetċija u salvataġġ tal-bastimenti li tad-dajes li ikunu eh, problemi fl-ibħra li taħt il-kompetenza tagħhom u anke toffri ħarsin internazzjonali migranti li għandhom bżonn skont l-obligi taħħa skont il-Konvenzjoni Pan-Afrikana tal-1969 fuq il-ħarsin tar refugġati li hija firmatorja tagħha. Matul l-aħħar snin, Kummissjoni Ewropea għatta drabi talbet lill awtoritajiet Libjanissa biex jarfaw ir responsabilta tagħhom u li idaħlu miżuri effettivi f'kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha. Irrid ngħid illi aħna proponejna għajnuna finanzjarja dejjem tikber lill-Libja. Imma huwa ovvju illi hemm bżonn li l-awtoritajiet Libjani jużaw din l-għajnuna sabiex itejbu l-ġlida kontra traffikar tal-immigranti u tal-bnedmin fuq territorju tagħhom biex jissaħaħ il-kontroll fuq il-frontieri tan-naħat isfel tagħhom. L-awtoritajiet Libjani għandhom jiżviluppaw sistema ta' eh, akkoljenza għall-immigranti fil-ħarsim ta' dritt internazzjonali u għamminu li l-Unjoni Ewropea jgħal-esta li tikkopera u ħat kontribwixi għal lajnuna ta' dawn il-bastimenti u kollu biex tara kif tista' tinterċettom. Nautilus u Hermes li ser jiġu mnedija fix-xhur li ġejjin organizzati u finanzjati minn Frontex, l-Aġenzija Ewropea tagħna dwar il-frontieri esterni li ser tiswina madwar 24 miljon euro. U minnu il komissjoni tisidin l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea sabiex jikkoperaw fit-twetti ta' dawn iż-żewġ azzjonijiet u hemm bżonn ukoll li l-istati membri juru s-solidarjetà konkreta tagħhom fir-rigward tal-Italja u Malta li huma esposti ħafna għal flussi migratorji li qed jiġu mill-Libja u hemm bżonn il-Libja terfa' responsabilità tagħha fil-qasam tal- eh, l-immigranti li jerġgħu jibatuhom lura fil-Libja għax ikunu għaddew jew tal it-territorju tagħha. Aħna ħadna nota lill awtoritajiet Italjani et juru l-possibilità li mill-15 ta' Mejju li ġejjin jidu eh, rondi konġunti fl-ipra territorjali tal-Libja, kooperazzjoni mal libja biex iwafqu dawn il-vjaġġi illegali. Aħna nilqgħu l-appoġġ li nata mill-awtoritajiet taljani biex eh, isaħħu il- Il-tamir marittimu tal-Libja f'dan il-qassam imma l-azzjoni prioritarja ovvjament għandha tingħata lid dimensjoni umana ta' din il-problema l-immigranti li jagħtu ħajjithom għal dawn it-traffikanti bla skruplu fil-parti kbiru ma' persuni li qed jaħarbu mill-gwerra jew il-persekuzzjoni. U aħna nixtiequ illi dawn il-drajiet ta' dawn l-aħħar jiem iqajmu tassew fl-istati membri tagħna kollha kuxjenza dwar il-kemiserja l-problema li jekk aħna nkunu nistgħu mal istati membri u ma blanuna tal-Parlament Ewropew inħejju programm eh, ta' Stockholm li għandu jiddedika parti kbira mill-prioritajiet tiegħu għal dan l-approċċ globali fil-qasam tal-immigrazzjoni. L-approċċ globali huwa meħtieġ biex infasslu strateġija fit-tul ta' ġestjoni tal-flussi migratorji u li jieħu aktar u aktar in konsiderazzjoni l-għada u l-ħtiġijiet tal-pajjiżi t origini Minnaħa l-oħra, din l-istrateġija għandha tippermetti li nitlu fil-fond fi dialogu ma' sħab Afrikani, mod partikolari fil-qafas tal-proċess ta' rabat fil kasta relazzjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana. Flimkien rridu nidentifikaw tweġibit komuni u din din l-sfida. Rridu kol naħtfu l-opportunitajiet li toffri immigrazzjoni regolari li fil-fat tista' tkun opportunità kemm għall-Ewropa u għal dal pajjiżi il-pajjiżi t-oriġini. Din l-istrateġija għandha wkoll timmobilizza r-riżorsi addizzjonali billi s-saħħaħ il-kooperazzjoni mal-pajjiżi t-oriġni u ta' tranzitu sabiex s-saħħaħ il- ħila taħħom li jżarmaw dawn l-organizzazzjonijiet responsabli fi traffikar tal-bnedmin tal u anke biex tara li jiġu mħarsa drittijiet ta' dawn il-persuni immigranti. Irridu li l-waslit fuq il territorji tal-istati membri persuni li bidrit jitolbu eh, l-azil naraw li jiġi regolarizzat u eh, nużaw miżuri ta' ħarsina refugġati f'kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi. Senjura President, Senjuri Parlamentari, mistaxilu jiena mort fl-Lampedusa u mort Malta u koll. Irrit illi jiena stajt nara bajnija stess u smajt budnejja stess eh, traġedji ta' dawn il-persuni li persuni minajr ebda skruplu eh, ġalu għam jasmu eh, dan il-bahar għawnek naħseb li tassew wara dan l-aħħar incident irridu din il-problema noħduha bis-serjetà u fiħdan kull wieħed mill-istati membri naraw li titrawem kuxjenza li hija importanti dwar is-serjetà u dwar kemm qed jiżdied pass maġel dan il-fenomenu li qed jipperikola il-ħajja tal-persuni f'kondizzjonijiet tal-waħx. Għalhekk jiena nirringrazzja lill-Parlament Ewropew tal-li riti Uriti għajjem din id-dikjarazzjoni fil-gwar tal komissjoni jiena nil-qaħħa u rrit nuri l-impen personali tijaj fi xur li ġejjin ħalli nevitaw li traġedija bħalli interġa s-seħ. Grazzi ħafna l-attenzjoni ta' Grazie, Monsieur le Commissario. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju. Is-Sur Diaz Damera, zox minuti. Muċa grazie, Signora Presidenta. Grazzi ħafna, Signora President, illum. lum esprimejna l-ġieħ tagħna is-solidarjetà tagħna fl-okkażjoni tal-mowt ta' dawn il-persuni fil-Mediterran. Dawn kienu f'disperazzjoni u ġew ingannati u kienu vittmi innoċenti. spiċċaw f'ċirkustanzi illi ma kinux jafu li se jsibu ma' wiċċhom. ħadu riskju kbir u L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri iridu jgħajmu il-kuxjenza biex tiġi evitata din it-tip ta' traċedja. Tiġa sar ħafna iżda għadna ma ksibniex biżejjed. Rajna ir-riżultati issa barra xtut tal-Libja. Irridu naraw l-effettività tal-politika tagħna ma nixxi forma la maġika biex insolvu l-problemi. M'hemmx soluzzjonijiet perfetti, però rridu inkomplu b'determinazzjoni u rridu inżommu eh, politika solida fil-kustjoni tal-pajjiżi tal-riġni u dawk tranzitori u importanti ħafna li jkollna kooperazzjoni magħhom u għandna wkoll nagħmlu pubbliċità tal-immigrazzjoni legali rridu nikoperaw mal-pajjiżi ta' tranzitu kif diġa qed biex inkunu nistgħu nagħmlu anka checks fuq il-frontieri tagħhom. Irridu naqdu l-forzi tagħna biex niġġieldu kontra daw it-traffikanti U importanti u koll li nkomplu naħdmu permezz ta' Frontex għal-kem dan mhuwiex biżejjed u rridu insaħħu d-dispożizzjonijiet li għanna għal Frontex u nużaw din bħala odda fil-punti kritiċi fej għanna ħafna pressjoni biex nikkombattu niġildu kontra din l-immigrazzjoni illegali. 24 miljon euro huwa impenn aktar, huwa aktar risorsi għal ġlieda tagħna. Huwa importanti ħafna illi nkomplu b'dan ix-xogħol u rridu nifukaw biex inkun nistgħu niffaċċjaw din il-problema. Grazzi, Signora President, aħna qegħdin nitkellmu eh, dwar ħafna persuni li ġew involuti f'din it-traċedja dawn huwa numru impressjonanti. Ma dan ukoll gvernijiet tagħna jidhru li ma mhux jagħtu każ xi pajjiżi bħall-Italja ħasbu illi huma eh, kien għamlu bizzejed billi għamlu ftejim bilaterali meta u ma trattaw ma libja dan l-axħar. Le, dan mux minnu. Dan il-ftejim eh, ipoġġi flimkien fatti li huma vera differenti bejnietom. Ġifiri rikonoxximent tar reati eh, li, li saru waqt il-periodu koloniali u dan sar mm, fi skambju biex eh, jiġu evitati il-flussi migratorji. Issa l-Italja qiegħda tattira ħafna żgħażagħ mill-Afrika per eżempju, huwa faċli ngħidu li hekk 5 biljuni eh, ta' dollari li ġew mweda ma jaslux u huma n-nies li ħajaslu. ngħidu mbagħad dwar l-interessi ta' Franza fin-Niger dwar il-ksib tal-uranju per eżempju. U għal daqstant qed issir gwerra bejn it-twarek u rizultati kun li dan jiffavorixxi dawn it-traffikanti ta' bnedmin. U dan kollu għet isir e, fil-miftuħ u wkoll dokumentat mill-ġurnalisti. Dan irid jgħid li hemm gvernijiet Ewropej illi qegħdin jirabu man-nar. Jekk dan kollu ma jinbidilx u ma jinbidilx pass maġġel jekk l-Ewropa ma tiddeċidix li taġixxi politika pozittiva u koerenti mal-ħidma tagħna, mal-valuri tagħna dan mhux ser ikun biżejjed e, illi noqogħdu e, ninjoraw e, din l-informazzjoni. L-informazzjoni kollha taqa' fuq widnej torox, il-Mediterran qed issir fosta komuni. U dan huwa tassew il-bot mill-istampi mill retoriċi li, li nafu li deskrivivu il-Mediterran. Pero jew ngħidu li dan il-baħar huwa marbut ma' destin tal-istess Ewropa, grazzi. Grazzi li sur Napolitano, issa fil-grupp fisem il-grupp tal-Alde, is-sur Depre għal-minuta. Sur President, eżis kollegi, no kol fisem il-grupp tijaj jiena eh, din dan il-mewt li qed isir minħabba iċ-ċiniżmu tal-istati u eh, il-faqar ġanni nizzar kubtaj u dim dala feta għet jġru imma il-modrija miex bizzejet il-fat u li l-frontieri tana lejn il-naħa nof senar Issa, ma mux għedin fl-Europa, imma għedin rip il-kontinent Afrikan. Malli il-bastimenti tal xtajti ta' Afrikani, il-passeġiri, jekk nistgħu ngħidu għandhom lażla bejn il-mewt jekk l-affarijiet imorru kontrihom jew inkella jikbu status ta' irregolari. Jekk xorti tajba jaslu ma' xtajtiet Ewropej dan qabel jekk ma jiġu mkeċċija. Din il-ħaġa mhix ħatiqa jekk l-Unjoni Ewropea ma jkollix is li tinnegozja mal-pajjiżi ta' oriġini u ta' transitu. Ftejmiet ta' sħubija ta' sew li tal-qas ikun fihom tliet elementi. L-ewwel net kontroll serju tal-frontieri imma wkoll fuq kollox offerta sinifikativa ta' immigrazzjoni legali u jkun hemm aspett sostanzjali ta' kost żvilupp. Ma jkunx hemm dawn l-ftejmiet għal żmien twil aktar dawn il-dajes mux ser eh, jifqu mill-li jintlew minkejja il-modrija li aħna nuru maħħom. Grazie ħafna, Mr. Depre. Issa għal-grupp tal-ħodor, għal ġiġnuti u nofs, Signora Flotra. Grazie ħafna kemm kien hemm fuq u mnejn kien hemm mnejn ġi kien hemm nisa fuq u eh, tfal. Sajjida eh, il-taqaw maħħom, hemm ħafna mistoqsijiet bla tweġiba. Ir-riżultat eh, umani, uman ta' kemm intilfu fuħajiet ma nafux, imma dan jingħaqad mal-eluf ta' immigranti li spiċċaw marqa fil-Mediterranu tilfu ħajjithom. Illum ma rridux nakkużaw il-temp, ħafna persuni oħrajn li qed jitlu għal dawn il-vjaġġi perikoluż fex jaħarbu minn reġuni mifnijax, il-triqat li huma sikuri magħluqin għalihom u għax huma jibqgħu jittamaw fil-ħajja iva dawk huma l-miżuri ta' ġidda kontra l-immigrazzjoni diġġelu l-immigranti biex jieħdu roto dejjem aktar riskjużi ħalli jaħarbu mill-laks ta' pajjiżhom fil-snin fil-jiem li ġejjin fil-ġemat li ġejjin ser ikun hemm il-missjonijiet, eh, il-rondi konġunti u din kienet li waslet għal dawn il-ħafna immigranti li qed jitilqu bħalissa. Ir-rondi u eh, il-barbed wire mux ser jżommulhom jaqtulhom ir-rida milli jaħarbu. L-Ewropa lura hija lesta li tasum il-konsegwenzi ta' dawn l-għażliet aħna maħniex. Lesti u għalhekk jiena nitlob il-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex jagħmlu kollox ħalli jisibu u jisalvaw dawn il-persuni li tilfu fuq il-baħar u jagħmlu sħarix fuq ċirkustanzi tal- tal-inċidenti. It-tini net jagħmlu affermazzjoni tal- Lajnuna li tittinata meta fl-istess waqt hemm seba' sajjida immigranti li għadhom għaddejjin bil-każ qudiem il-qarti. It-tielet net rridu naraw li nataw il-ħarsin ta' ġittijiet tal midem dal-persuni u kull persuna li titlaq eh, mill-pajjiża u li titlob il-ħarsin nazzjonali għandha nagħtuha dan id-dritt tagħmel dan f'kull pajjiż. Il-persuni li eh, titil mux kollu migranti illegali u irridu kollu nwet u il-mizuri arbitrarji u inġusti u fil-pajizi terzi irridu narblu il-politika kolla tal-Unjoni Ewropea xeffet li etħalla etħalli fuqom il-dumping tal-bidja li etħaj il-kummerċ tal-armi u il-kooperazzjoni fejn u għajnu waħda mal-autokratiċi. Muchas gracias, signora Flotre. Grazie ħafna Sura Flot issa il-Sur Katania għal G-U-E-N-G-L. Grazie Sur President. Dak li ġara biraħt l-ula huwa biss l-aħħar traċedja ta' mistħija din traċedja li eh, ilha tirrepeti ruha il-mewt fil-ibra tagħna ta' dawn l-immigranti li provaw jilħqu l-Ewropa hija l-ar ħaġa fejn għandha x'taqsam id-drittijiet tal-ħajja fl-Ewropa. Dawn juru il-djufija tagħna u forsi aħna sardu nibdew nirraġunaw fuq responsabiltajiet tagħna għall-mwiet ta' nisa u irġiel li kellhom biss l-ambizzjoni li jgħixu aħjar u jaħarbu mill-ġuħ u mill-gwerra. Għal daqstant, probabli rridu nanalizzaw il-fat illi dawn traċedji fil-Mediterran mumiex biss il-ħtija ta' mekkanizmu illi jitraffika l-klandestini, imma huwa ħtija ta' politika ħażina fuq l-immigrazzjoni tal-Ewropa u tal-Istati membri. Dawn l omicidi fil-Bahar Mediterran huma ħtija ta' politika repressiva u ta' prattika li tipprojbixxi ċertu affarijiet fl-Unjoni Ewropea u fil-pajjiżi membri fosthom l-Italja u eh, Malta. Ma jeżisti l-ebda mod ieħor kifet jista' jidħol fl-Ewropa. Ma jeżistux eh, modijiet regolari. U lanqas jeżisti teżisti xi ħaġa li tirrikonoxxi dritt sakrosant tal-ażil il rizulta l-isperanza ta' dawn hija li jippruvaw eh, jgħaddu fuq il-mewġ tal-Baħar Mediterran. Dan sar l-unika l-unika mod, l-unika għodda kif huma jistgħu jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Din hija il-kawża reali tal dawn il-mwiet li rajna ftit tal-jemilu. Din hija raġuni li fl-aħħar 20 sena l-immigranti li mietu waqt li qed ippruvaw jidħlu fl-Ewropa jammontaw għal eluf ta' persuni mingħajr wiċċ, mingħajr eh, isem. Dawn biss saru ikel għal ħut Jiena tlabt il-President Pottering li jiftaħ is-sessjoni plenarja tal-lum permezz ta' minuta ta' silenzju bħala sinjal tal-uttu u rikonoxximent illi aħna nixtiequ ngħaddu il-dawn il-nies illi mietu b'mod martri. Jiena nirringrazzjak tal-ilqajden ir-rikjesta tiegħi Naħseb li dan kellna nagħmluh, però dan mhux biżejjed, irridu nipproduċu politika konkreta li tibda tgħid diġà minn dan il-Parlament minn dan il-Parlament għad iktar għad iktar għal dawn li mwiet fil-Baħar Mediterran. Grazzi. Grazzi lis sur Katania, issa l-kelim li jmiss huwa is-Sur Barra. Iva sar nżom fil qasar sur President, li huwa importanti huwa li nieħdu azzjoni. U jiena reġan tenni dak li qal il-President Depre fil-fatt irridu nimxu l dan l-approċ globali f'dan il-ftejmiet ta' sħubija għax weħidna b'mod unilaterali maħniex ħernexxilna nsolvu l-problemi jiena u inti issaqs fuq din il-ħaġa għandna responsabiltajiet aħna l-Ewropej hemm bżonn li fuq l-immigrazzjoni legali aħna nuru li għet nur konna pozizjoni miftuħa mżon li naqdu d dmirijiet tagħna li nilqgħu in-nies li qed jaħrbu l-persekuzzjoni u l-gwerra. Imma forsi tippermettu li li ngħid u nfakkar il-Parlament Ewropew u dawn huma affarijiet li huma minnhom ir-responsabiltajiet huma wkoll ta' ta' eh, stati terzi li magħhom in-negozjati huma diffiċli. Issa, Meħabba dan għanna nċeddu negozjat, le, rridu niksbu il-fat li l-Libja ikolla fl axar sistema tal-azin. Rridu nasu rezultat fejn Libja tkun tista' tenna biex waqfu eh, għat eh, ta' eh, persuni involuti f'dan il-kontrabandu li qed ġalu dan in-nies jaddu minn ħafna riski. L-autoritajiet Maltin għalu li li l-Libja tħalliet il-qwatta Tajes kondizjonijiet koroħ imbagħad tkun l skwadra marittima Maltija li tkollha tmur eh, tilħaqhom u salvom dawn in-nies eh, eh, povri sfruttati minn dawn il-persuni tal-kontrabandu. Iva rridu nuru ċertu rida fin-negozjati ma' ta' stati membri mhux qed eh, eh, jilħu l-obligi internazzjonali tagħhom. Jina naħseb eh, li dawn huma affarijiet li jistgħu jimmobilizzawna lilna l-koll ħalli nevitaw li affarijiet drammatiċi bħal dawn jerġgħu jiġru. Grazzi ħafna lill kummissarju Issa naġġu għal punt li misfuq l-aġenda tagħna li huwa ir-rapport ta' sur l aksa dwar il-kodiċi komunitarju għal viżi. U ħanaddi l-mikrofon l-sur l-aks. Grazie ħafna, Sur President.